urġenti ser jittieħdu għada flodu fit-8 u nofs. Nixtieq ninformakom ukoll li matul din il-ġimgħa flimkien President tal-Kunsill se nkun qed ninfirma disa atti adottati taħt proċedura tal reġistrazzjoni ordinarja skont regola 74 tal-regola tal-proċedura tal-Parlament. It-titli ta' dawn atti huma pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Sur Dias Demera talab il-mikrofonu. Grazzi, Sir President, grazzi ħafna. Nixtieq li fil-qosor nagħmel referenza għal vitmi li sofrew minħabba sentenza ta' qorti tal-ġustizja unek fi Strasburgu. Miex ċara li id-dritti tal